l-24 ta' novembru tal-2009. Kollegi, u dimkom għandkom abbozz ta' uh, em, tal uh, tal-agenda uh, għal-lum. U peress li memx tal-bit tal-bidla, għal-bidliet nistaw najdu illi eh, l-agenda tibqa kifini kif ġiet eh, infasla mill-konferenza tal-presidenti. Issa naddu għal punt li mis tal-agenda illi eh,